The uh, next item on the agenda is the... il punti li fuq l-agenda, il-mistoqsija bil-fom fuq il-revizjoni tal-qatt tal-kummer tal-negozji żgħar. L-ewwel uh, kellim Sur Benson, żewġ minuti. Il-reporter. Grazzi, kriżi ekonomika um, tafatinna ħafna pis fl-Europa u għapartijek għanna il-regoli ta' Basel il-ġodda li ser jiġu eh, implementati fil-direttiva ta' kapital. Allura dan ħajfisser li jkun ħafna iktar diffiċli biex l-SMEs jħolqu l-kapital u jġeneraw it-kabbir li jeħtieġu teħtieġ l-Europa. Il-Parlament Ewropew hawnhekk deċiżjoni jettati sinjal ċar il-Kommissarju li deċiżjonijiet neċessarju jittieħdu issa biex nejnu l-SMEs. Intqal illi politikanti ma jistawx imexxu kumpanija ma n-nies fi dinja tal-politika għandhom jomlu possibbli illi pajjiżi fi dinja tal-Ewropa jittikber u jkompli jikbru. Aħna għanna ħafna sorsi ta' aspirazzjoni illi aħna ma nistawx natu lezzjonijiet fuq dawn il-kumpaniji għanzi jidu naraw għaz nistaw namlu biex jibenefikaw dawn l-SMI zaħna rridu nħarsu lejn l-access għas-suq, rridu nħarsu lejn modernizzazzjoni, dan inkludi standardizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Ikridu kurem access ħjar l-SMIs biex dawn iwaslu dak li jwedu dak li jwaxxir il-pubbliku u fissejħit għal-offerti. Aħna irridu naqtaw il-pis amministrativ għal-kumpaniji Speċjalment meta qed nitkellmu dwar il profisti nini niksbu profisti. Illa li aħna irritu konna rapportaġġ u notifika iktar minn darba. Irridu nsolvu xi minn dawn il-problema. Kull darba li aħna na nfassru ġiswazzjoni ġida hawnhekk fl-Ewropa, kull darba li nieħdu ċertu miżuri dan jispiċċa li jitfa' ħafna iktar pis fuq l-SMEs. Allura aħna rridu naraw li kull darba li nfasslu biċċa leġislazzjoni din ma jfissirx awtomatikament li ħakun hemm pis żejjed fuq dawn l-SMEs. Aħna rridu nagħmluhom ħajthom iktar faċli biex jaħdmu fl-Ewropa u biex dan isir mhux biss issa imma anki fil-ġejjini. Grazzi Sura Herzog. il- Nishtiq nil-għawnek il-grupp ta', vizitaturi għanna fil-għawnek fl-awla mill-Ungerija. Aħna li għedin nipruvaw namlu għawnek huwa li inġebdu u natu nifsġit li dan il-pakket ta' miżuri. Aħna għanna 39 punti li ħadnu l-iktar punti importanti. semmi xi minnhom. It-twettiq u importanti ħafna. Għaliex aħna qed naraw ħafna impenn differenti minn istati membri min wettaq xogħlu ħafna iktar aħjar minn ħaddieħor u għalhekk għanna dan il-database waħdini illi ser jgħinna biex naraw eżattament fejn nexxinna u fej fallejna. U aħna m'aħniex irridu naraw hawnhekk su ta' drittijiet tal ħaddima aħna rridu naraw bħala għan il-ħolqien ta' xogħol ġdid. Aħna rridu naqtaw il-burokrazija Imma dan ma jfissirx illi aħna ħanneħħu id-drittijiet tal-ħaddiema, allura l-SMIs jridu nataw l-opportunità li jikkopera. Jekk nagħtu aċċess tal-fondi, mela u importanti li r rizorsi ikunu disponibbli għal SMIs fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna 75% tal razz ta' suċċess hawnhekk, U hemm ħafna semmiżi għandhom riżorsi fuq da bażi ta' dan hemm xi SMEs li jnexxilhom jiksbu dawn il-fondi, maħna aħna rridu nsaħħu għadi u ntejbuha. Aħna rridu nħarsu lejn in-netwerk istituzzjonali illi għandha tejn l-SMEs. Pero għennet aħna rridu nsaħħu mm, l-netwerk ta' imprizi Ewropea u uh, rridu nsuktaw bil-programmi tana tal-Erasmus biex nejnu l-imprenditur iż-żar. 23 miljun SMI matwar l-Ewropa u dawn għandhom ikollhom iċans jimpegaw mal-men u persuna waħda rridu għom daw. U din tista' tgħinna biex intejbu anki il-pożizzjoni fuq suq tax-xogħol. Iżda importanti il dawk li jgħadmu fl-SMEs iridu jkunu mħarġa aħjar u kwalifikati aħjar mill-li huwa każ issa Importanti ħafna fl-ermini tal-ekonomija l-ħadra, meta naċċertaw illi il-ħilli digitali tal-kompjuter ikunu emmek u naraw li ftaħem l-ħar dawn l-imprenditori ikunu ir-rebiħa u mux tellifa. Grazzi, ti President, aħna wkoll nilqaw il-grupp ta' zjar ta' ta' li qegħdin iżurna mill-Ungerija għax kellhom biċċa triq mhux ħażin biex jaslu. Grazie, Su President. Il-qatt eh, ta' negozji żgħar nata ehm, ħafna importanza u għawħ il-kumpaniji iż-żgħar. Mista' dan naraw din mhix biss kwistjoni ta' klim fira. Hawnhekk eh, dan l-antana ma jistax ikun ta' darba, aħna rridu nkomlu naħdmu fuq eh, dak li aħna nwedu. Jiena mħasba dwar situazzjoni li jistabu fih il-businesses micro, jekk għandek negozju zaħir bxi bajn piegat, imma mbagħad il e li jħaddem persuna jew tnejn, l-sitwazzjoni ħafna iktar diffiċlija. U allura il-negozji żgħar binqas minn 10 impjegati jammontaw għal iktar minn 90 fil-mija tal-negozji fl-Unjoni Ewropea. Dawn irridu narawhom bħala units ta' familja. U għalhekk is-sati membri u rridu jaħdmu wkoll mal-istituzzjonijiet biex jaraw kif dawn in-negozji żgħar jistgħu jingħataw din dan l-appoġġ għal titjib f'effiċjenza ta' enerġija. Il-mistoqsija iktar aktar wiesa l-finanzjament ta' dan l-SMEs huwa essenzjali. Qabel lejt eh, kien hemm numru ta' MEPs mill-Kumitat ITRE li marru California biex jaraw kif eh, fis-Silicon Valley hemmhekk jaħdem l-investiment. Un rajna li l-venture capital kien ħafna iktar disponibli mill ewropa u li dawk li tawulhom kienu ħafna iktar eh, din jifavorixxu eh, li teħi tar riskju dawn li venture capitalist jippretendu li disa minn 10 investiment jifalli imma mbagħad dak li jirbaħ jħallas u jagħmel tajja pal kull għal dawk l-oħrajn li telfu u ma daw jridu ma tagħhom li dawn jikkajfallu di jagħmluh malajr. U dan jidini xaġa li aħna rridu nadattaw hawnhekk, aħna ma nistgħux laqas nistigmalizzaw il-falliment u ma nużawh bħala pass lejn is-suċċess. Grazzi. Mr. Grazzi, Is-Sur Cista. Hemm paradoss fundamentali fil-politika l-Unjoni Ewropea fuq l-SMEs. Minnaħa hemm appoġġ unanimi għall-ekonomija, għall-ħolqien tal-ġid tagħha, flessibilità, innovazzjoni, U ir-retorika tiġi konvertita, kiku tiġi konvertita flus, mela kolħat ikun jitsew. Imma u komdu, iżda, dak li aħna għomnek għanna f'din rezoluzzjoni, kif dan il-klim sabieħ, jista issarraf f'azzjonijiet utli minnar ma neħlu flejjes li aħna m'għandniex illum il-ġurnata. Minnaħa l-oħra, l-Unjoni Ewropea Eh, tixtieq eh, tajnam daw u għandha ħafna leġiżlazzjoni fuq il-ħarsin tal-impjegati u ehm, azzjonijiet ambjentali li għandhom intenzjoni tajba imma il-koll għandhom ħafna pis fuq l-SMEs u għandhom iktar pis fuq dawn l-SMEs meta fl-aħħar mill-aħħar suppost qegħdin intaffuhom intaffu dan il-pis għalihom. U hemm ħafna suġġerimenti f'dawn ir-riżoluzzjonijiet jiena l-inna l-iktar li toġobni dik il- proposta biex niġildu kontra l-prassi li aħna nafuwa bħala gold plating, jiġifieri l-awtoritajiet nazzjonali iżidu saf wara saf ta' miżuri leġislattivi Ewropej. Il-veduta personali tiegħi bħala wieħed illi ħadem f'negozju zaħra l-25 sena kien illi waqt illi kien ikun sabiħ li kikun abdu naqsu dan il-pis amministrattiv l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu għal dawn huma li ntejbu l-aċċess għall informazzjoni u intejbu aċċess għal finanzi. Grazzi. Thank you. Grazzi. Issa Sur Butikoffer. Grazzi, President. Ma tiġrix kol jum f'din il-Kamra li l-MPs minn sitt gruppi politiċi jinnaqdu biex poġġu mistoqsija u jixprunaw diskussjoni u dak li ġara illum miex koinċidenzja li qed nitkellmu fuq ir wol tan-negozji żgħar, kbar u medji. Din hija kwistjoni li tħassibna u tħasseb ħafna nies waħda mill-mistoqsijiet li aħna għamilna huwa biex naraw x'qed tagħmel il-Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm strumenti finanzjari li jkunu aċċessibbli u jkomplu jkunu aċċessibbli għall smis fil-ġejjieni u kif nistgħu nsaħħu dawn l-istrumenti. Wieħed minn dawn l-istrumenti huwa l-programm ta' innovazzjoni CIP Umbat fuq il-qafas konġunt strateġiku, meta dan jiġi żviluppat, x'opportunitajiet se jkun hemm għall-SMEs? Probabilment mhux se jkun possibbli li nestendu d-definizzjoni ta' innovazzjoni da' sekk biex ninkludu l-attivitajiet kollha li jkunu qed jagħmlu l-SMEs. Imma huwa importanti li aħna nappoġġaw SMEs li huma innovattivi u anki l-kompetitività tagħhom għalhekk jiena nemmen li huwa importanti li fil-qafas konġunt strateġiku nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet u għalhekk nixtieq jiena ngħidilkom ukoll irridu naraw il-kriterji ta' simplifikazzjoni u biex naħu red tape. Is-CIP mhux daqshekk burokratiku daqs il-qafas ta' programm il seba wieħed fil-fatt. L-SMEs biex jitrattaw il-qafas ta' seba program iridu jaħdu mhux ħażin għalhekk din tkun soluzzjoni li tejn l smes speċjalment meta jiġu għal programmi bħal CIP dan irrid ikun parti mill-riorganizzazzjoni. Grazzi, Sur President, jina nixtieq nifraħ lil kollegi tiegħi għal kontribuzzjoni li għamlu għal din ir-riżoluzzjoni daqshekk importanti u ngħidulhom li jiena naqbel ma dak kollu li ingħat sissa. Iżda minkejja dan jiena mill cmn di xorta waħda fuq bosta kwestjonijiet li nitama li jkunu kontribuzzjonijiet li jkunu kostruttivi. L-ewwel qatt ma semmejna fit-test fuq il-kummerċ legali għall-SMEs. Sfortunatament f'dawn il-ġranet, kummerċ illegali huwa fenomenu li qed jikber fl-istati membri kollha u biex ngħidilkom b'mod sempliċi. Hemm wieħed mill ostakli li huma l-akbar wieħed għal dawn in-negozjati. Umbat l-inizjattiva li intuhom it-tieni ċans li tieni opportunità lill SMI, speċjalment meta dejjem żmien diffiċli u importanti li nappoġġawhom u li ngħinuhom jiżviluppaw u dan iġalni li mur l-aħħar punt tiegħi. Naħseb li importanti li dawn l-SMEs li huma żgħar jikbru f'kumpaniji ikbar u naraw li e, ikunem kumpani li huma żgħar u huwa kien hemm nuqqas ta' ħiliet u ta' innovazzjoni li mbagħad l-SMIs ma setawx huma jidħlu u jieħdu modelli li huma teknoloġiċi u innovattivi. Din hija kwestjoni li rridu nindirizzaw u nikkultivaw u nieħdu ir-riskju li jeżisti fost l-Istati Uniti pereżempju iż-żgħażagħ fl-Istati Uniti u anke kumpaniji żgħar fl-Istati Uniti rridu nipprattikaw dan ukoll fl-Ewropa. Grazzi, sfortunatament is-Sinjura Giri ma tistax titkellem tilfet il-vuċi tagħha lek se jinqara se tinqara r-risposta tagħha. Erlekur, Sur President, Kummissarju, Onorevoli Membri, Jina nirringrazzja l parlament għall-interess li ħadu f'dan lat dwar il-negozji żgħar u tal-li offrew l-opportunità l-aktar għal diskussjoni fuq x'passi nistgħu nieħdu eh, versus inizjattivi li nistgħu nieħdu dwar lat dwar il negozjar li SPA huwa strument importanti biex jgħin joħlo atmosfera ta' kummerċ għall-SMEs. Peress l-SMEs jirrappreżentaw il-maġġoranza ta' kważi il-businesses u l-kummerċ u negozji kollha u jimpjegaw bosta nies madwar l-Ewropa kollha iktar minn design miljun madwar l-Ewropa. Din għalek il-politika tal-SMI e u f'din il-politika l-implementazzjoni wkoll tal-adwar in-negozji żgħar hija priorità għal presidenza Ungeriża. Is-suċċess tal-kompetittività tagħna u l-istrateġija ta' dan jiddependi fuq l-inizjattivi tagħna tal-politika u kif jeffettwaw dawn l-SMEs. Jekk tkabbir għalhekk fil-ġejjinu u importanti li l-Ewropa tkun kompetittiva u innovattiva f'dak li rigwarda l-SMEs u bħala riżultat il-Kunsill jilqa il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-SBA Review li ħarġet fit-23 ta' frar tal-2011 u f'din il-komunikazzjoni il-Kummissjoni ta' eh, tati inizjattivi biex kunem azzjonijiet oħra f'setturi li huma ta' priorità dawn huma inizjattivi li ntħadu wara konsultazzjoni ma' assoċjazzjonijiet ta' SMEs u anki awtoritajiet pubbliċi u għalhekk jagħmlu u juru riflessjoni ta' l-interess li hemm kemm minnaħa tal smis u kemm minnaħa ta' gruppi oħra interessati. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ġiet iddiskuta f'laqa informali ta' ministri fl-Ungerija fit-13 ta' April li għadda u f'din il-laqa informali il-ministri taw l-appoġġ tagħhom għall-Presidenza u għal dik li taħseb il-presidenza dwar l-erba kustjonijiet li jriġu li jridu nataw l-akbar priorità. L-aktar smart regulation li finanzjar internalizzazzjoni, internationalizations u l-governanza. Għat irrit isir ħafna xogħol biex aħna daw l-erba immexxuhom l-aktar naħdmu fuqhom, imma l-presidenza l-intenzjoni taħħa hija li iżomm il-momentum u tibqa' mixja kif inhi sejra. U meta il nerġaw f'dan f'Mejju nerġaw nindirizzaw dan dan il-dawn il-laqa, trid nżommu l-istess momentum. Huwa lantana f'dan f'din il-laqa biex ikonna l-konklużjonijiet kollha li Think Small First Principle li jinsab fil-qafas ta' din il-komunikazzjoni fejn naraw l-istatut tal-kumpaniji privati tal-Ewropa din ġin proposta mill-Kummissjoni Ewropea f'regolament fa' bozz ta' regolament fl-2008 u l-idea kienet li tkun iktar faċli għall-SMEs biex jinnegozja u jagħmlu negozju fissu ewlieni. Għalhekk dan dan għandu jwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż u li jara aktar tkabbir ekonomiku. Fil-Kunsill ukoll hemm ċerti tħassib dwar aspetti tal-proposta. U minkejja li kien hemm sforzi li saru mill-Presidenzi Belġani u Svediżi Sissa ma mhux possibbli li jintlaħaq konsensu u jiena naċċerta li l-onorevoli membri li l-presidenza Ungeriża qed tagħmel minn kollox biex timxi il-qudiem u biex issib soluzzjoni eh, għall-aspetti eh, kollha ta' dan id-dossier u se tkompli tagħmel kull sforz biex tara li kunem suċċess, li kunem riżultat. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. L-surren nissa, nadilu l-mikrofonu. President, onorevoli membri, grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet orali u jina se nirrispondi għal mistoqsijiet fissem il-kollega il tijaj il-Viċi President Tajani. SMEs jamlu madwar 99% tal-intraprizi kollha tal-Unjoni Ewropea u jiġġeneraw l-ekonomija u għandhom żewġ terzi tas-settur privat. L-Unjoni Ewropea iva tara li l-SMEs huma importanti u tara li jistgħu jikbru u li jkollhom parti mis-suq kompetittiv. L-SMEs mandomx bżon iktar red tape, iridu jikollhom aċċess malajr għas hodor ħodor u għal-ħiliet li hemm bżonn biex kun hemm ekonomija reali dawn huma l-prinċipji wara il-politika tagħna kif preżentajna fil- small business fil-lat dwar il-negozji żgħar. Ħana tilkom ħames punti fil-qafas tal-mistoqsijiet tagħkom. aħna ninvitaw lill-istati membri biex jevalwaw l-impatt tal-SMEs billi jużaw l-SME test. Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni qed jaħdmu f'daqqa fuq studju ta' kif japplikaw l-SME tester fl-istati membri u anke fuq livell Ewropew. Il-Kummissjoni se tuża dan it-test bħala bażi biex ikun hemm aktar miżuri biex jappoġġaw l-implementazzjoni ta' dan u jkun hemm il-best practice. Umbagħad ukoll qed bħalissa qed nispiċċaw studji fuq eh, studju fuq il-licensing, fuq il-licenzjar u l-autorizzazzjoni u anke fuq falliment u kol ta' negozji fl-istati membri l-istudji se tina ċans bħala kommissjoni u anke l-istati membri biex noħolqu miżuri apposta biex namlu it-think small first principle u servizzi tiegħu. Dan se jkun possibbli liktar billi biex ikon l-one stop shop konformi ma' rekomandazzjonijiet li saru. Umbat, hemm sistema ġdida ta' governanza li se tiġi introdotta il-Kummissjoni bistidnet eh, l-Istati membri biex jaħtru rappreżentant tal-SMI biex jagħmlu l-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-SPA fuq livell eh, nazzjonali. Il-rappresentanti nazzjonali se jkunu membri ta' grupp konsultattiv għall sba li se jgħinu biex jagħmlu evalwazzjoni u jidisseminaw informazzjoni ħalli li lill smis Se jiltaqgħu fil-konferenza tal-SBA f'Budapest fl-24-25 ta' Mejju ta' daċxar ġifiri. Umbat, l sms se jkunu dawk li jibbenefikaw mill-programm Ewropew tal-Administrative Burden. Il-Kommissjoni tat lil konsil u l-Lippi biex naqsu l-spejjes tal sms binqas minn 30% meta il-proposti se jnaqsu l-ispejjeż amministrativi bi 22% il-Kummissjoni tistrih fuq il-Parlament biex dawn il-proposti jiġu adottati malar kemm jista' jkun u dawn il-proposti se jkunu ta' benefiċċji għall smis l-aktar SMIs speċjalment bħala ir-reżami ta' fort dal-raba direttiva li ġiet adottata mill-Parlament u l-Konsil, il Account of Directive se jgħin l-Stati membri biex negozji żgħar ma jkollhomx obbligazzjoni ta' accounting. L-SBA wkoll ħolqot affas biex l-SMEs jkollhom effiċenza aktar, itejbu l-manager tagħhom u koll eh, fejn tidħol l-enerġija u l-suq ambjentali. Se jkun hemm attenzjoni kolli tingħata għall-SMEs billi nipromuovu netwerk ta' teknoloġiji u li manager effiċenti ta' rizorsi. Umbat su kol sen komplu nizviluppaw affarijiet li kunu jitlu għandhom xaqsu ma' l-Enterprise Europe Network u fl-aħħar bħala parti mill-inċentiva tal-Aġenda għal ħilid ġodda u impiegi il komissjoni se tevalwa ħiliet tal-ġejjini f'mikro f'intrapriżi micro żgħar u hemm studju biex nidentifikaw il-ħiliet tal-ġejjini f'Microcraft Enterprises sal-2020 kif għandu kif ġib publikat li tidentifika l-azzjonijiet li rridu nieħdu biex aħna nilqaw għal dak kollu u biex nipromuovu dawn il-ħiliet b'mod effettiv u ninkluduhom ukoll b'mod iktar sistematiku fil-programmi ta' tħarriġ kemm għall-intraprizi żgħar u anke għall-intraprizi oħra. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Thank you, Commissioner. Uh, now... Grazzi lill-Kummissarju u issa Presidente. Grazie ħafna President, Kommissjoni, Kunsel. Aħna għanna għaw dimna l-lum dan il-Parlament nitkellmu rizoluzzjoni konġunta dwar ir-reviżjoni tal-SMEs li l-Kommissjoni e, offrit fil-xar ta' frar. L-SMEs u tista' tagħti definizzjoni tagħha tifsira b'ħafna forum e, skont skont jitkun fl-ekonomija tista' tgħid li huwa il-mezz kif sistema ekonomiku tiġi artikolata ġifiri l-ekonomija Ewropej jekk tkun għawija eh, l-ekonomija tmur tajjeb jekk tkun dajfa eh, l-ekonomija tkun għandi. Dawn l u huma dawk li joħolqu l-impjiegi, dawk li joħolqu t-tkabbir ekonomiku, dawk li joħolqu l-prosperità s-soċjetà. Jiena rixtaq nagħmel referenza għal tit aspetti mħos li huma eh, fundamentali biex naslu għal da. Ikonna network ta' intraprizi b'saħħithom. L-ewwel li kun inkorporaw it-teknoloġija tal-informazzjoni u żvilupp tal-gvern eh, elettroniku, żvilupp eh, bħal cloud computing, eh, e jifranka flus, jifranka spejjes u jifranka u kol sforz u jkun ta' beneficju għal kompetittività tal-SMEs. It-tieni, l-innovazzjoni di ħaġa fundamentali f'dan is-settur ukoll għalhekk l-startups tal-SMEs għandhom ikunu, eh, għandhom jirċevu kull inċenti. Fit-tielet, l-SMIs għandhom jkunu jistaw jipparteċipaw kompletament fis-suq intern dak l-għandu xaqsam il-kontratti pubbliċi minn pajjiż għal ieħor u kif ukoll fl-aspetti l-oħra li s-suq intern għandu u jista' jkollhom benefiċċju eh, imma li s-sissadu ma rnexxilhomx. U l-aħħar wara da kollu għanna il-kwistjoni ta' il kapacita ta' intrapriza, ħaġa eh, li hija importanti ħafna. Jekk ma dal ma jkunx b'saħħtu dan ir-netwerk ikun dajjef. L-Unjoni Ewropea u l-Gvern tagħhom ħafna x'għamlu f'dan is-sens u essenzjalment dan l-istrument tal-edukazzjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Issanna l-Rira Madurell. Grazzi ħafna, Signor President, bla dubju li l-SMIs għandhom il-vantaġġ li huma flessibbli, aġili u eh, qegħdin qrib il-klijent. Dan jippermetti li jieħdu deċiżjonijiet malajr. Eh, u dan huma kwalitajiet importanti ħafna fi żminijiet fi għandna kriża fejn l aġla u l-kapaċità li wieħed jirrispondija essenzjali. Fl-istess ħin kif nistafu jikkonformaw iżjed eh, huma fuq minn 90% tal kumpaniji u modelli għandna nżommu għax l-effett ta' li eh, kumpanija kbiri tisposta ah, tisposta minn naħal l-oħra u għandhom effett impatt verament ikraħ. Issa mill-lat tal-poteri pubbliċi ma nux nipermettu li jkun eh, komplikazzjoni u diffikultajiet għalhekk aħna għandna small business sex u eżerċizzji bħal dawn huma essenzjali biex veri kun jista' jsegwi l-proċessi ta' u progress tal-Istati membri fl-applikazzjoni tal-miżuri politiċi u leġislattivi li aħna ftemna fuqhom. Eh, kollegi, eh, l-SMIs tal-Ewropa għandhom bżonn burġenza li hum ikollhom eh, ikun hemm trasferiment tal-volontà politika tal-SM ta' Small Business Acts għal miżuri konkreti u reali. Eh, aħna ħadna gos bil-miżuri li t-tihdu minn ċerta stati membri, per eżempju, eh, eh, l ottijiet tal-kontratti pubbliċi jimkien l-aċċess elettroniku websites li huma ċentralizzati li jew li huma attivi ma nħossux li huwa biżejjed minn il-kamra aħna nissistu li dawk li huma responsabbli għal għal kontratti pubbliċi tal-amministrazzjoni differenta ikun hemm fil-kondizzjonijiet tal kontrat il dispozizjoniet li jippermettu li jkun hemm diskriminazzjoni favur l smis u li jeliminaw dawk il tal fil-kontratti li b'xi mod u huma xkiel għal partecipazzjoni ta' dawn l-SMEs dawn il-kontratti pubbliċi. Grazzi. Thank you, Mr. Kreutzmann. Mr. Kreutzmann, minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Kummissarju Ren, il rezoluzzjoni fuq il-Small Business Act juri li hemm ħafna li għad li tisir qabel ma aħna nkunu nistgħu kollu situazzjoni tajba għall SMI speċjalment fil level nazzjonali. Ma qed nieħu gost fl l-aħħar snin għalmenu l-Unjoni Ewropea kienet kapaċi eh, li tagħmel ħafna mill-elementi li qegħdin fl-Small Business Act hawnhekk għandna rridu niġġieldu kontra l-ħlas li jisir tard u għanna bżon li jkun titjib fl-Europa koll. Stati membri għandhom xi sentej biex ikun jistgħu jimplementaw din id-direttiva. U jien nixtieq nitlob lil kulħadd biex eh, inaqsu dan il-perjodu biex ikun iqsar eh, għax biex hekk noħ ma jkunniex problemi ta' sentej daw il-perjodu ta' sentej għandhom jaslu għall-għanijiet tagħhom f'kwistjoni ta' sena jina u għek nħos li għanna bżon nħarsu del possibilità li nkorraġiċu l-Presidenza Ungariza biex tabanza f'dan. Għax jekk nħarsu li l-statut tal-kumpaniji privati Ewropej dana jgħin l smis biex jifrankaw ħafna spejja, specialment nitkellmu dwar auditjar, dwar eh, konsulti u affarijiet simili. Għalhekk jiena kontenta li intent li l-Presidenza Ungariża tat importanza kbira lil dan. Hemm kollegi oħra eh, li tkellmu dwar il-kontratti pubbliċi li huma importanti wkoll. Nistgħu nagħmlu ħafna hawnhekk biex ngħinu l-SMIs għax hemm ħafna ħafna burokrazija involuta hawnhekk. L-SMIs dejjem sibu diffikultà biex jipparteċipaw fil-kontratti pubbliċi għanna bżon trasparent, ikbar, iżjed trasparenza, ma għanna bżon u korru l-opportunitajiet eh, li għanna għammek dak li għal mezzi ta' xaddi l-internet. Onorevoli, Swinburne għal minuta. Small Business Act hija eżattament dak li aħna bħala eh, leġislaturi għandna nifokaw fuqha biex nagħtu enerġija ġdida l-ekonomija fil-zona ta' Wales l-SMEs u ma' 98% tal-intraprizi. U użet użet nis ċittadini ħaj jistabilixxu dat-tip ta' SME u jimpiegaw in nis jina naqbel ma daw mira ambizjuża biex naqsu l-burokrazija l-SME u l-SME test għal-leġislazzjoni kollha Dawn tip ta' miżuri uħrajn għandhom jaslu għal da' tip ta' miri. Għanna bżon nkunu zir ambizzjużi u namlu iżjed. Jena zrejt ħafna kreativita f'Wales eh, saret ċentru ta' attività fil eh, dak li għandu xjassam il-gaming u kif ukoll produzzjoni ta' films u programmi, Ma jena zet u iżen saqsir nifsu kif nistaw aħna nizviluppaw iżjed dan proġetti gbar bħal European Patent u Digital Agenda jgħatu jagħtu wkoll rizultat għal daw l-SMEs biex jagħtu impjiegi għal nies Wales u l-Unjoni Ewropea kollha. Għaddu issa sur Dan Daqsar prinċipji biex jojn l-opportunit biex kollum opportunit mis-su uh, wahdini u mal-urizon għed t-kollassa kif tista' tagħti iżjed opportunitajiet trid ukoll kolli daw l-semmis eh, jkollhom benefiċċju tal-tkabbir ekonomiku ma x'lima tkabbir ekonomija għax kon saqsajt, x'tib ta' miżur ħaddaħħal int biex tajn l-semmis u wara t-talba tiegħi li eh, meta tkellem il-kumitat ta' impjega fuq il-portafolju jiena ma ċevejt lebda risposta għal mistoqsijiet taħna il-revizjoni hemm ħames gwidi biex tnaqqas il-pressjoni biex tisimplifika eh, regolamenti u l-direttiva dwar ħlas start, imma dak huwa biss dbaris. Eh, eh, l-ewwel rak li għandu jinħala huwa ambjent tajjeb, da ma jfissirx kuna nipproponu regoli ġodda u kumpanije ta' Ewropej, dak li għandna bżonn huwa nneħħu r-regolamenti il-Komissarju eh, Barroso, għal li il-burokrazija edin joħonqu l-SMIs. Grazzi, eh, l-Onorevole Zjefka. So Zjefka, grazzi ħafna, President. Signori, liġi li hija rigoruża wis u li hija komplessa wis eh, ma, ma, ma, ma tgħinx bħala koordinatur mill l-Kumitat Legali nixtina l-attenzjoni tagħkom ta' kemm huwa importanti li wieħed eh, josserva ir-regoli li wieħed jinkludi ex ante u post ante eh, test tal-SMEs fil-valutazzjoni ta' impatt għax fil-bidu tippermettilna li aħna neliminaw dak it-tip ta' xkilli forsi jkun jista' eh, jinħolqu minn regolamenti ġodda għal dan is-settur li huwa essenzjali għall irkupru ekonomiku tal-Ewropa. Fl-istess ħin għandna ikonna il-prinċipju ta' think small first jew more than once jew nur talba li wieħed jagħmel trasposizzjoni tar-regoli eh, tal-Unjoni Ewropea fil-liġi nazzjonali dan wkoll taffu il-pis amministrattiv għall-SMEs. Ix-xogħol tal-grupp ta', ta Stoiber kif ukoll ir-reviżjoni tal-Small Business Act juru li ħafna drabi il-pista l-burokrazija li għandu xaqsam ma l-attivitajiet supervizorja u ma taxkeli jew jamlu li huwa possibli l-SMIs jizviluppaw iżjed. Alla volja u mandom il-potenzjal, il-kapacità li joħol u iżjed impika. Allora jinsaqna nsaqsu l-mistoqsija jekk aħna nniex analizi mweda mill-Kommissjoni dwar it-tnaqqis tal-pis amministrativ. 25% Jiena naqbel ukoll koll li dawn ir-regoli għal għal regolamenti ġodda u revizjoni ta' regolamenti li jeżistu ġa għandhom jiġu segwiti mill-istess Unjoni Ewropea kif ukoll mill-gvernijiet tal-Istati Membri tagħna. U verament ħaġa li nagħmlu li hemm daxkil fit fil-tħul tal-Small Business Sector meta jiddaħlu jagħtu riżultati pozittivi. Jien nixtieq tira l-attenzjoni tagħkom għall-importanza tax-xogħol dwar il-kuntratti pubbliċi Ewropej u l-ħolqien ta' ħarsin tal-privattiva. Regolament tajjeb dan aspett hija ħaġa li t-traduċi li nafusa fil-innovazzjoni eh, ħerba l semmi Sissa naddu għal-Sinjura Tikaw. Grazie ħafna, President. Tmim ta' meju il-qat fl-Unjoni Ewropea kien ta' 9.5% u 9.8% fl-Eurozone. Il-qat fost il żazax u id-doppju ta' dan tal-popolazzjoni ġenerali li jintejbu il-settur tal-negozju u fl-aċċess għal-finanzjar u għal-SMEs u għal importanti ħafna u jaħseb li kun jistaj wassal. Eh, għal zvilup ta' eh, spirtu ta' intrapriża. L-SMEs għandhom zon stabilità leġislativa u fiskali, jekk aħna kontinuament qegħdin inbidlu l-leġislazzjoni din ħata minn impossibbli ħajjithom. Fi żminijiet ta' kriżi l-SMEs huma li affettwati minn ħlas tard min-naħa tal-autoritajiet pubbliċi u istituzzjonijiet pubbliċi u dina ħat tfisser ħat kun diffiċli għall smi e li kunu jistaw eh, komplu bil pjanta negozju tagħhom u jkomplu bil-innovazzjoni bej l-2006 u l-2008 l-SMEs irnexxelhom Eh, biss ikollhom 33% eh, tal-kontratti pubbliċi. Dan jfisser eh, dan jirrappreżenta 17% tal-GDP tal-Ewropew u l-parteċipazzjoni f'dan il-proċess ta' kontratti pubbliċi jridu nappoġġaw. Nitolbu l-Komissjoni u l-Stat membri biex jieħdu l-passi li hemm bżonn biex sal-2015 50% ta' dawn ta' l suq ikun proċessat mezz elettroniku skont l-impenni tal-Stati membri diġi l-impenni tal-Franċista fl-2005. Il-siq waħdim operazzjoni li għandhom pat fuq l-SMIs Ewropej fl-2008 l-Kommissjoni eh, offrit l-European Economic Recovery Plan u għajbi ħajkun imbelut pakket ta' 13 il-biljun euro għall-SMIs li għajbi kellu jati biljun biex jifinanzja eh, eh, self l smi l-Missosieti tiegħi x-progressar fuq dan il-proġett għandkom pjan li jintkom iżidu l-ammont ta' finanzjar disponibli għall-SMEs u dan ħajt għazzam forma igwali bejn l-istas eh, stati tal-Unjoni Ewropea. Naddu s-sax sas bizzot ta' fost il-miljoni ta' dawk li t tilfu impiegi dak u dak li ġara f'dan b'dak l-għandu xaqsam l-SBA. Aħna għad nipruvaw nifokaw il-risorsi fil-program finanzjarju li miss 2014-2020 il sittadini Ewropej għet jitolbu x'sens tagħmel tal-Ewropa jekk ma nistax solvu problema tagħna, għax ma nistax titkellem buċu waħda f'dak l-indixxa sa politika barranija. Jiena nispera li kif qalet komissarju Tajjani Nispera l-revizjoni tal-SBA tnaqqas il burokrasija ħat tati garanzija ta' ċess għal kreditu u tissimplifika l-burokrazija. Hemm eh, mira li wieħed irid jasal għalih nħabba volontà politika u mhux biss propaganda skont l-affarijiet li jiena smajt aħna rridu niżguraw li il nista intrapriżi zar, pempju fil benet of f'pajjiżi joqtlu l-lum infusu minn flok li għaraw l-kumpaniji tagħhom jieġu mfarka. Naħseb li għaw xini soħra mill-Veneto mill-lide. Eh, signora Karenz, Is-Sur eh, Karenz, jiskuża ruħu l-President. President. President. Kommissarju. ħafna drabi fil-familji tagħna eh, il missir u l-om jgħatu attenzjoni li zjed l-dak li għamil zjed storbju, ma forse dak li kun kwit eh, għandu bżon iżda attenzjoni. ħafna drabu nissan għamlu l-istess għal pajja politika. ħafna drabu eh, natu iżda attenzjoni għal-kumpaniji gbar li għandhom ħafna flus li jitkelmu eh, jgħajtu u vuċi għawija maħna għanna forsi inħarsu lej il-kumpaniji zar l-SMEs, il-kumpaniji gbar huma bħal eh, siġar kbar fl-Ewropa. Um, iżda dawn il-siġar mumiex il-foresta, tafu li fil-mija tal-intraprizi kollha fl-Ewropa huma żar u medi ġifiri tet kwarti tal-dawk li huma impjegati jaħdmu dan is-settur huma jipproduċu e, l-ikbar parti tal-GDP tal europa Naħseb li wasal iż-żmien biex inħarsu li nbiddu l-attenzjoni u ma nifokaw daqshekk fuq il-kumpaniji kbar li jajtu u nifokaw minn fuq il-kumpaniji żgħar li ma jagħmlux kjas għax huma jimpjegaw l maġġoranza tal-popolazzjoni. Jiena nitlob il-Kommissjoni biex eh, tagħmel iżjed attenzjoni l-wedit li li saru mill-Kommissjoni biex tnaqqas il-pis amministrativ fuq fuq l-SMEs. Tistgħu tagħmlu dan meta intkom ġeddu l-leġiżlazzjoni li ġġa teżisti nix nżidu dal-pis. Jekk nappoġġaw l smis nistimulaw il-tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Għaddu issa għal Sur Barċites. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Fl-2008 il- l-SBA ġiet adottata u suppost li kienet toħloq kondizzjoni taħjar l sms fl-Ewropa. Aħna ġa avanzajna ġa kellna progress biex intejbu din l-atmosfera u naqsu il-pis amministrattiv għall sms eh, fid-direttiva per eżempju ta' dwar ħlas eh, tard. U ma l-lum naraw li ma kenniex riżultati li l-SMIs kienu jippretendu jisperaw eh, il-possibiltajiet biex wieħed tajjeb l-atmosfera tan-negozju u biex jisimplifikaw kol sistemi amministrativi u oħrajn ma, ma gwadanjini aħna r-reġim differenzi ta' ħarsin tal-klient f'pajjiżi differenti u dan jnaqqas il-fiduċa fost il-negozji. U ħafna intraprizi eh, li seta forsi wessaw il-negozju għal pajjiżi oħra mamluix, dan ma jenx l-ambjent tan-negozju. Il-kriżi eh, ekonomika effettwa ħafna l-SMEs, ħafna minnhom fallew jew inkella daħlu f'ħafna dejn. Aħna provajna nejn u għom ma mux l-istrumenti kollha kien kellhom suċess. Issa dwar l istrument mm, finanzjarju kien pass tajjeb biex ikollhom finanzjar. Ma dan kollu e, dan is-servizz juri li stati membri żgħar il-Banek Nazzjonali minn flok li jagħmlu self l-SMEs e, għamlu eżigenti u Eh, fir-regoli tagħhom. U ċerta banek li kienu qed jamministraw daw dat tip ta' self m'għandhomx l-informazzjoni li huma għandhom bżonn. Għalhekk aħna għandna dubi dwar jekk dan l-istrument kellu suċċess. Aħna nħossu li dat tip ta' strumenti għandhom jiġu ehm, segwiti mill-Kommissjoni u r-revizjoni tal-SBA eh, turi fej għanna bżon għamlu zjedz forsi biex noħolqu eh, ambjent eh, iżet effiċenti u aħjar għall-SMEs. Grazzi. Skużi, eh, vieni bil-blue card, jgħid il-President. Grazzi ħafni, grazzi ħafna President. Jena xtaqt nissaqsi l-Sur x x'opinjoni għandu dwar il-programm Erasmus għal eh, nistan ta' intrapriza zazax. Għax għal l-situazzjoni finanzjarja hija ħażina, speċjalment minħabba l krizi U jinn naħseb li hemm proposti biex wieħed jagħmel tnaqqis dawn il-programm, ma tħassi jkun aħjar minn qegħdin f'pożizzjoni situazzjoni ta' kriżi finanzjarja biex niżguraw li l-SMEs u l-entrepreneurs ikollhom il-kapaċità li jwessaw l-arfin tagħhom. Grazie ħafna għal-mistoqsija tiegħek din hija ovvjament importanti ħafna, din hija priorità kbira għal-ġejjini kif aħna ħa nirristrutturaw is-soċjetana u min ħa jieħu l-passi eh, diżeħ importanti dwar eh, mhux biss il-negozji żgħar imma anki il-negozji kbar. Il-programm ta' Erasmus li jiena mit-referenza tih huwa importanti ħafna u jiena naħseb li l-Parlament Ewropew, Kummissjoni u l-Kunsell għandhom jagħtiha iżid importanza jamlu żjed sforz biex jizombu daw il-programmi biex il-filġejjini ikonna eh, eh, professjonali eh, imħarġa aħjar li jkunu jistaw jimplementaw l-aspetti teoretiċi kollha li teoretiċi li aħna namlu referenza li jom u jimplementaw fil-prattika. It-naqisa t-tip ta' programm mhux xi ħaġa li għandna nappoġġaw fil-Parlament. Grazzi ħafna. Usa l-aħħar wieħed huwa s-Sur Martin Grazzi ħafna. President, Kommissjonju, il-xogħol li li għaddej bħalissa dwar ir-reviżjoni tal-SBA għandu jifoka fuq eh, li jistabilit l-istatut tal-European Private Company u dan għandu jiffaċilita eh, x-xogħol ta' kumpaniji minn pajjiż għal Skont l-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea, eh, fiżet minn 50% tal-Istati membri il-rekwiżit mhuwiex sodisfatt li wieħed ikun jista' jistabbilixxi kumpanija fit-tlet ġurnata, fit-tlet ijiem. Apparti minn da, ħafna stati membri ma tux stima ta' xikun l-impatt tal-leġizlazzjoni fuq l-istati membri eh, U regola ta' only Omnibus ma ġiġ applikata laqqas. Jiena nissuġġerixxi li l-Kommissjoni Ewropea tkun iżjed involuta u l-azzjonijiet immerati biex implementaw dawk il-dispożizzjonijiet ukoll. Inħoss ukoll li SBA għandu jippermetti li jkun hemm aċċess iżjed faċli għal kapital ta' joint venture u u l-izvilup ta' single contact points biex wieħed ikun jista' jiffaċilita l-proċeduri amministrativi u wieħed għandu jgħod attent biex eh, wieħed iżomm u jirrealizza l-għanijiet ta' 75% tal-impjeg għam bżonn li wieħed jappaġġa l-SMEs li bħalissa għedin għandhom ħafna spejjeż nħabba l krizi Grazzi, taħt il-proċedura KHDI għandi uħut mill-kellima li d-ġaġ ġibdu l-attenzjoni, iżda l-oħrajn ma nixin bizzejiet għal-jom. Sfortunatament għandi s-Sinjura Bazescu, s-Sur Kutas, s-Sur Paska, s-Sinjur Rodemeyer, fost oħrajn. U dak tina firxa tajba tal-gruppi politiċi, l-ewwel l-Onorevoli Bazescu. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru a îmbunătăți mediul de reglementare propice. Grazie, President. Sabiex intejbu regolamentazzjoni fis-seħ sabiex inqisu l-ħtiġijiet tal-SMEs l-SBA jrid ikun konformi mal-strateġija tal-2020. Hija strateġija li rridu nwettqu malar kem jista' jkun u biex dan nagħmlu hemm bżonn tal-kriterji kollha, speċjalment il-kriterju eh, think small first. Dan rridu nirfinaw sabiex ikun jista' jimxi skont l-SMEs u skont teħtiġijiet tagħhom il romanija għandha eżempju tajjeb tal-aqwa prassi u twettiq tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam ukoll l-imprenditorjalità. Aħna għandna programm ta' 21 miljun euro għal startup tal-imprizi l-ġodda sabiex bekk ikonna kompetenzi ta' management għal zaza għamminna progressi u koll fir rigward l acċess għal finanzjamenti tal-SMEs. Il-gvern rumen għalek qed jappoġġa il ħolqien tal isem mod konkret. Grazzi, Sur Kutax. Le Komisji Ewropene de Revizuira Small Business Act. Grazzi President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa' proposti tal-Kummissjoni reviżjoni tal-att dwar in-negozji żgħar fl-Ewropa. Fil-komunikazzjoni ta' 23 ta' frar il-Kummissjoni tifraħ għal progressi li nkisbu mill-adozzjoni tal-SBA, iżda qiegħda tiġbed l-attenzjoni tal-isfidi li għaffadlenna nilħqu. Per eżempju, l-SMEs jinsabu diffikultà biex jitejbu l-aċċess tagħhom għal kreditu u għalhekk għal finanzjamenti. U qed ħabtu wiċċhom ma' ħafna burokrazija bid-dispożizzjoni tal-direttivi fil-sistemi nazzjonali barra minn hekk insibu aktar xkiel amministrattiv meta mqabbel mal-Unjoni. U biex ikun hemm aktar trasparenza għandna bżonn ta' tables ta' komparazzjoni fuq skala nazzjonali u skala Ewropea. Irridu nevalwaw ukoll l-impatt tal-liġi fuq l-SMEs ukoll. Grazzi. Mr. Pasqa. Grazzi, Sur Paxka. Ďakujem za slovo. Od prijatia Small Business Act už uplynulo Grazie, President sentejn għaddew mill-adozzjoni tal-SBA u għalhekk nħoss li idea tajba li l-Kummissjoni ħarġet evalwazzjoni din is-sena propju fuq l-att ta' dwar in-negozji żgħar. L-isforzi tagħna sabiex noħolqu ambjent tajjeb għal kummerċ u għall SMEs sissa ma kienux ta' suċċess ta' skemm xtaqna. Kif qalunna ħafna rappreżentanti qed jitolbunna biex ikun hemm aktar miżuri sabiex itejbu din is-sitwazzjoni, għalhekk jiena nemmen li neħtieġu nħarsu aktar mill-qrib kif ir-regoli qed jiġu implementati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. F'pajjiżi il-leġiżlazzjoni nazzjonali hija reżistenti ħafna għal bidla u l-leġiżlazzjoni nazzjonali xorta għatfadlila għatfadlila modi kif l-SMEs jistaw jinataw fastidju jiġu mxekla u għalek irridu għoddu attenti għall-SMEs fl-sforzi tagħna sabiex għom. Grazzi, Sur Obermeier. President, besonders positiv ist die Erleichterung. President, huwa tasow pożittiv li kumpaniji issa jistgħu jinħolqu malajr kemm jista' jkun grazzi għall-SBA meta mqabbel ma qabel. Jiena nemmen ukoll dwar il-fatt tal-kontabilità fi żmien 30 jiem, 30 jum dawn huma aspetti tajbin ħafna u rridu naraw ukoll il-kontanti għall kumpaniji biex naraw kif nistgħu niksbu vantaġġ l-SMEs. Anke fil-kwistjonijiet legali il-kumpaniji Ewropej privati rridu jitwet u malar kemm jista' jkun għax naħseb li din tkun xi ħaġa aħjar meta mqabbel ma' shareholding company. Nixtieq niġbed l-attenzjoni wkoll li għandna bżonn inkomplu nħedġu l-aċċess għas-swieq u Azjatiċi minnaħa tal-SMEs. Grazzi. L-Onorevoli Dawl. Egyetértek a felülvizsgálat. Grazzi, President. Jena naqbel mal-riezame tal-adwar negozji zzar għal punti l semmu għabli għaliex l-Unjoni Ewropea tkun taf kif l-istati membri implementaw l-SBA. Il-revizjoni ta' nofs il-mandat huwa importanti għaliex il-problemi tal-SMEs qegħdin magħna u ilhom magħna għal ħafna żmien l-aċċess għal kreditu, pis amministrativ żejjed, l-aċċess għas swieq daw kollu huma problemi. Nħoss li ideja tajba wkoll li l-SMEs jissa jistaw jirreġistraw bħala kumpanija privata Ewropea u dan għandu itaffi il-pis amministrattiv. Kwistjoni taħra oħra hija regolamentazzjoni intelligenti. Din hija xi importanti ħafna. Il-prinċipi għandhom ikunu r-regola ġenerali fl-Ewropa u rridu naraw kif ir regolamentazzjoni l-oqsa ta' politika kif ħajkun importanti u jekk le kif ħanibdluhom. Grazzi. L-Onorevoli Kelly. It is a fact that if Grazie President, huwa fatt li kiku kull SMEs joħloq impik il-qatt kiku spiċċa fl-Ewropa. U dan naħseb li huwa possibbli iżda ħafna drabi qed naraw tuħ tal-impigi tnaqqis u dan minħabba regolamentazzjoni żejda u l-burokrazija u din għanna nitrattawa malar kien jista' jkun. Sodisfatt li l-gvern il-ġdid tagħna ħabbar miżuri ġodda biex jgħin l-SMEs biex jappoġġhom u aħna nilqawhom illum. Miżuri marbuta mal-VAT, mal-taxxa fuq il-vjaġġar u fuq l-internships l-apprendistati u għalhekk dan għandu jgħin anki biex niġildu il-frodi nafu l-suq iswed qed ikompli Eh, jitkattar u għalhekk rridu nagħmlu tajjeb għal dan. Rridu appoġġ anki għal kummerċ elettroniku u waqfu privattiva unika Ewropea. Permezz ta' dan nkun nistgħu waqfu l-qatt u naħolqu impjiegi ġodda. Grazzi. Finally, Mr. Silvestris. Is-Sur De Silvestris. Grazzi. Grazzi, President. Ir-reviżjoni tal-adwar negozji żgħar hija opportunità kbira jekk propju tibda mill-ftejn u mill-kunċett ta' kemm huwa importanti l-patrimonju tal-SMEs fil-settur ta' ta' tessili fl-Italja din hija parti importanti kbira anke fin-nofsinhar ta' l-Italja minn fejn iġijin dawn huma aktar u aktar importanti għaliex il lieħ propju jiġi mill-negozji medji jew żgħar fis-snin immoddija kien hemm tkattir u tal-ġid f'dan is-settur. Iżda lum il-ġurnata ħafna minn dawn il-kumpaniji fallow jew nalqu anke minħabba il-kompetitività żlejali. Nafu jafu dwar dan l-Onorevoli Barletta pereżempju l qegħdin hawn llum. U għalhekk hemm bżonn li jkun hemm sinjal ċar, effikaċi, malajr kien jista' jkun biex ikun hemm inqas barokrazija, inqas iktar trasparenza, inqas dawmin fil-ħlasijiet u jkun hemm garanzija ta' stabilta li li tant għandhom bżonn l-SMEs tagħna. Thank you. Grazzi. Issa naddu għall-Kummissarju Ren. President, honorable members. Uh, President, membri onorevoli. Grazzi għal diskussjoni tajba ħafna u l-Kummissjoni hija konxa li għatfadlenna ħafna xogħol x'namlu. U dan saħquh bosta membri hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Naqbel bisħieħ li huwa essenzjali li l-benessri tal-SMEs hija kruċjali għall-irkupru tal-Ewropa. Għad kabbir tagħna u għall-impik. Meta l-isem istana jmorru tajjeb, l-ekonomija Ewropea tmur tajjeb. Nista' nserħilkom raskom li l-implementazzjoni tal-kunċett Think Small First u l-azzjonijiet proposti fil-SBA la dwar negozji żgħar huma ta' priorità ewlenija l-Kummissjoni. U nixtieq nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom f'dan ir-rigward. Il-Kommissjoni tħares il qoddim biex taħdem mill-qrib mal-partijiet kollha interessati u relevanti, speċjalment il-Parlament Ewropew, sabiex niżguraw l-implementazzjoni effettiva tal-SBA anke fuq il-livell Ewropew u anke fuq il-livell nazzjonali dan l-Istati membri. Fil-fatt, il-ġimgħa Ewropea f'Ottubru għall-SMEs ħatkun opportunità tajba ħafna biex naħdmu flimkien biex ikun hemm aktar kuxjenza fuq il-politika tal-SMEs u ħtieġa tal-SMEs madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Aħna qed norganizzaw dan l-avveniment flimkien mal-Parlament Ewropew u għalhekk nixtieq nirringrazzjaw. Um, Grazzi, issa l-Onorevoli Gjori, il-Ministru Gjori rappresentant taħħan, sex il-ministru jider li tilfet leħna cselekvés itt és most mondta Benson. Għanna bżon nazzjoni issa minnu fih u ek għal wieħed mill-membru jena naqbel mal-opinjoni l tiegħu ma dak li qal l-SMEs bħalma smajna ma l-ewwel entitajiet li jimpjegaw fl-ħdan l-Unjoni Ewropea. Különösen fontos annak áttekintés U fid-dawl tal-kriżi ekonomika għalhekk huwa essenzjali li nagħmlu reviżjoni tal-idejat tagħna kif nistgħu ngħinu l-SMEs sabiex jerġgħu iqumu fuq saqajhom. Il-Presidenza Ungariża temmen fis-soċjetà u ekonomija bbażata fuq ix-xogħol, fuq ix-xogħol deċenti u aħna nixtiequ nserħu b'mod sostanzjali fuq l-SMEs L-ambjent ekonomiku imbidel drammatikament mill-2008 u għalek ta' bilħa revizjoni tal-SBA hija fwaqta. Nilqaw il-kunsens bejn is-sitt partijiet li sur Butikofer semma u grati għal numru ta' membri li tkellmu mod pozittiv għall-isforzi tal-Presidenza Ungeriża. Ta' bil-ħaq din hija priorità għalina. Jekk joġobkom permettu li l-attenzjoni fuq aspetti aktar speċifiċi. Wara li smajt ta' klijattu bir-reqqa, aħna l-estin li najdu, kontent najdu li jem qbil fuq il-prinċipji l-SMEs huma s-sensla tal-ekonomija Ewropea u l mutur tal-impjiegi u tal-ekonomija Ewropea u għalhekk hemm bżonn nżidu l-kompetittività tal-SMEs u din hija priorità ewlenija ta' qudiemnet tal-Kunsill Ewropew. Aħna riflettejna fuq il-konklużjonijiet li għandhom jiġu adottati mill-Kunsill tal-Kompetizzjoni tal-kompetittività fit-tmim ta' Mejju u dawn il-konklużjonijiet għandhom jagħtu tweġiba ta' uħut mill-problemi u jidentifikaw x'inhuma l-ħtiġijiet kruċjali għall-SMEs, aktar finanzjament aħjar, aċċess aħjar, aktar swieq Ewropej li jkunu mejjuna bl-istess mod u li naqsu il-pis amministrattiv fuq l-SMEs. nilqaw il-fatt li d-direttiva fuq il-pagamenti tard li fl-aħħar ġiet adottata il-Kunsill ħeġġeġ lill-Istati membri biex jibdow jimplementaw direttiva tal-pagamenti tard malajr kemm jista' jkun minn aktar fis possibbli dan għandu jtejjeb il-likwidità tal-SMEs fl-Ewropa. Kuntent nirrapporta wkoll il-Kunsill wasal kważi għal bil fuq il-miri tal-Kummissjoni tal biex innaqsu l-pis amministrattiv fuq l-SMEs. Il-mira hija li kemm jista' jkun il kumpaniji nippermettulhom li jitwaqfu finqas minn tliet ijiem u dan għal spiża ta' inqas minn 100 euro diġà 23 stat membru qabel ma' din il-kooperazzjoni u ma' negozjati msaħħa u aħna tinkomplu fil-Kunsil naħmu fuq dan rigward. Dan jista' jkun punt innovattiv ġdid għal kompetitivita fl-Ewropa u l-SMEs. Is-Sur Kreuzmann tkellem dwar l-idea fuq il-kumpanija Ewropea privata u din hija priorità l-Kunsill. Aħna mxejna ġminna f'dan il-qasam ma numru mdaqqas ta' stati membri li għadhom mhux parti mill-kunsens Swisa fil-Kunsill. L-adozzjoni ta' dan l-att legali jista' jkun punt ta' bidla għall-SMEs fl-Europa u nittamaw li intom ukoll tistgħu tpoġġu pressjoni fuq il-bqija tal-istati membri li fadal. Sabiex bekk ikonna l-maġġoranza meħtieġa fih dan il-Kunsill. Diġà minna konsultazzjoni mal-membri tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali li huma alleati f'dan il-qasam tagħna. Kelmtejn issa fuq l-Istrateġija tal-Ewropa 2020. Il-miri stabiliti fl-Istrateġija tal-2020 għall-Ewropa għandhom ikunu akkumpanjati minn il-miżuri meħtieġa u xirqa u jiġu tradotti f'miżuri u passi li wasluna sabiex intejbu s-sitwazzjoni tal-SMEs. Ta' bilħaq l-istati membri rridu jagħmlu xogħolhom ukoll għax il-qafas Ewropa u mhux biżejjed il-sistemi fiskali għandhom jiġu semplifikati u sistemi ta' taxxa għandhom ikunu aktar favur l-SMEs. Numru ta' stati membri diġa bdow jagħmlu dan ix-xogħol u dan jinkludi l-Ungarija li hija li għandha l-Presidenza bħalissa. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, il-President, id-dibattitu għalhekk nalquh u l-votazzjoni ser tkun għadha fl-ofsenar. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda fuq id-dikjarazzjoni tal-Kunsill u Kummissjoni fuq l-iżviluppi fil-kriżi tad-dejn li għaddejja u